Cari colleghi, diamo inizio alla sessione per la parte relativa alle votazioni. Kieġobkom sibu postkom ħalli nibdow sessjoni tal-votazzjoni, qabel nibdow il-votazzjoni nixtieq ngħidilkom kom il-Kommissjoni Ekonomika għamlet emenda għal dokument li diġa ġi approvat mill-Parlament Ewropew. Din l-emenda se tiġi publikata skont l-artiklu 216 paragraf numru 4 tar regolament u din hija konsidrata approvata sakemm ma jkunx hemm xi grupp politiku li jew nkella 40 eh, parlament deputati li fi żmien 48 sija jgħidu li jkunu jixtiequ li din votaw għalija wkoll. pronti per le